nispera li il-koll edin eh, nkunu ħerqana li imorru eh, imorru ġewwa Valletta biex eh, ninawguraw dan l-uffiċċju tal-azil u nibdew ix-xogħol. Grazzi ħafna Sinjura Lambert. Nistgħu issa nagħlqu dan id-dibattitu. Nixtieq um, ngħid li dan kien dibattit importanti ħafna li għalax għal 14 il-sena jiena kelli eh, eh, eh, drittijiet ta' persuna li għedin tfittex l-azil. U nishtin nirringrazzja l-gvernijiet ta' Franza, l-Austria u l-Belġju li laqawni għalix jiena emmek jiena tajt azil 40 sena ilu f'dawn il-pajizi. Il-votazzjoni għal dan id-dibattitu ser tkun waqt is-sessjoni plenarja ta' Mejju, l-ewwel ġimgħa ta' Mejju. Issa nagħdu l-punt li mis ta' Sur Kirillov fuq proposta għal regolamentazzjoni dwar dispożizzjonijiet ġenerali għal Fond Soċjali Ewropew u l-Fond tal-Koeżjoni fir rigward ta' simplifikazzjoni ta' ċertu rekwiżiti Nixtieq ngħaddi l-kelma li Sur Kilirov ir-rapporter dwar dan is-suġġett. Sfortunatament huwa ma wasal ġewwa Strasburg minħabba problemi ta' trasport tal-ajru. U allura issa ser ngħaddi l kelma li s-Sinjura Constance Crane li ser titkellem fisem ir rapporter is-Sinjura Crane għandek erba' minuti. biex titkellem flok is-sur Kirillov, ek joġbok. Iva, grazzi ħafna, President, jiddispjaċini li sur Kirillov ma jistax ikunaw prezenti biex jikellimkom u għastess l-lejla u għadem ħafna biex jiprezenta dan il-rapport l-Parlament dan huwa dwar suġġett li għal-reġuni u għannis nies tal-Ewropa u ferm importanti, kwistjoni ferm importanti. U għallura dak li nixtieq nagħmel huwa li naqra n-noti tiegħu fil-fatt. Jiena għandi n-noti tiegħu bl-Ingliż. Naf li huwa mill-Bulgarija, però n-noti tiegħu huma bl-Ingliż. U bażikament jiena grata ħafna li nista' naqra dawn nitkellem fismu. smu President, jina grazza li palissa edina hawnhekk biex niddiskutu dawn l amend importanti ħafna għal regolamentazzjoni tal-fondi strutturali dawn ir-regolamentazzjoni huma importanti ħafna għaliex juru l-isforz fuq livell Ewropew nazzjonali biex nelbu l-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika. Dawn huma kontikwazzjoni ta' dokumenti li aħna adottajna s-sena l-oħra tal-politika rapporter fil wol tal-politika tal-kozjoni għall-investiment tal-ekonomija, il-kelema tiġi interrotta. L-interpreti qed jgħidu li li inti għandek titkellem iktar bil-mod għaliex ma jistgħux isegwuk inkella ma jistgħux ilaħqu miegħek. Skużawni. Jiena tlabt l-Konsil Kummissjoni biex taħdem fuq simplifikazzjoni u biex tiffaċilita l-aċċess ta' dawn il-fondi meta dawn ikunu meħtieġa mill-istati membri. Jiena kuntent li l eh, proposti għal iktar simplifikazzjoni minn naħat tal-Parlament ġew aċċettati. Il-regolamentazzjoni ġenerali simplifika uħut mill-proċeduri li eh, diġa huma eżistenti. It-tnaqqis f'amministrattiv żejjed, burokratija u regoli mhux ċari ser jikkontribwixxu għal iktar trasparenza, kontroll aħjar u inqas irregolaritajiet. Dan ukoll ifisser titjif l-implementazzjoni u infi aħjar tal-finanzi Ewropej. Eżempju, permezz l-emenda ta' artiklu 88 l-Istati membri huma stimulati iktar biex issibu u jirranġaw irregolaritajiet qabel ma dawn jinsabu jinstabu mill-istituzzjonijiet ta' kontroll tal-Unjoni Ewropea. Bekk, l-Istati membri ma jitlfux il-flus iżda jkunu jistaw jużawhom darbohra għal proġetti oħrajn taħt il-programm relevanti. It-tieni grupp ta' emendi għandu x'jaqsam mal eh, financial management rules u il ser ikun hemm żieda fil-fondi minn fl-2010 l-istati membri ser jirċievu iktar fondi għal proġetti li ma kienux ġew approvati jew implementati taħt skont id-deadline. Iż-żewġ gruppi ta' miżuri huma importanti minħabba l-messaġġ tagħhom li jagħtu lil benefiċjarji u wkoll minħabba l-użu tagħhom. Miżuri skontra l-kriżi juru biċ-ċar is-solidarjetà huma ser eh, jagħtu fondi ġodda għall-istati membri biex joħorġu mill-kriżi. Il-miżuri ser jippermettu li iktar proġetti kunu jistgħu jseħħu. Issa b'mod partikolari dan huwa eh, importanti għal kreazzjoni ta' xogħlijiet, investiment u infrastruttura kif ukoll l-adattazzjoni tal-ħaddiema u fondi għal tbiddil ekonomiċi dawn iż-żewġ miżuri huma importanti ħafna u eh, iktar u iktar jekk dawn jiġu implementati fi żmien ġust, però għadhom qed jistennew l-aħħar approvazzjoni. Sfortunatament kien hemm dewmien kbir ħafna minn naħa tal-Kunsill biex jintlaħaq ftehim meta dan kien il-mexxej ewlieni fir-rigward tal-regolamentazzjoni emendata. Jiena nħoss li issa l-Parlament li għandu l-istess poter daqs il-Kunsill aħna musser nibqgħu nipposponu l-approvazzjoni u dħul fis-seħ ta' dawn il-miżuri li tant ilna nistennew. Jena fismi nixtieq naqbel mal-kollegi kollha uh, u nirringrazzjom tali ħadmu maħna fil-Kumitat tal-Impjiegi, Kumitat Reġjonali u naħseb li tkun xi ħaġa tajba li kieku nistgħu nadottaw dan ir-rapport f'Mejju waqt il-plenarja. Grazzi Konstanz issa il-Komissarju Han. Natuk merħba, komissarju. Grazzi, Sur President, signori. Signora Krejl, grazzi ħafna ta' rapport. Jien nistaqsik ukoll biex tirringrazzja l sur Kirilov għaliex jiena naf illi huwa ta' kontribut speċjali l dan ir-rapport u għamela possibbli biex l-affarijiet istituzzjonali jirranġaw malaj kemm jista' jkun. U issa poġġina f'pożizzjoni fejn issa aħna għandna regolament illi jista' jiġi adottat nittama b'maġġoranza kbira fil-Parlament Ewropew. Mbagħad ir-regolament ikun jista' jiġi implementat malajr. Naħseb li din huwa eżempju tajjeb ta' dialogu siwi bejn l-istituzzjonijiet, il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni. U naħseb li dan huwa eżempju tajjeb ħafna dwar kif eh, din il-komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tassew taħdem. Nittama issa li ikonna simplifikazzjoni fit-tul grazzi għal dan ir-regolament u dan ir-regolament ser ikun jista' jidħol fis-seħ fi żmien qasir u nittamal dan ir-regolament ukoll ser ħaffef ix-xogħol tal-istati membri li ġew l-aktar affettwati mill-kriżi ekonomika u finanzjarja. Jina grat għal proposta ta' kompromessi għaw li jissa jidher li għandha appoġġ kbir fil-Parlament. Dan jippermettina biex ħana kunu sta' implementaw dan il-programm malajkem jista' jkun u b'mod effettiv lan ewlieni ta' dan ir-regolament huwa it-ħaffif tal-implementazzjoni tal-programmi, semplifikazzjoni tal-programmi. Ftit ilu kena l-ewwel rapport ta' strateġija tagħna dwar il-programmi. Issa għandna perspettiva ġenerali ta' dak illi eh, kien qed jiġri ma l-affert ma kienu serin tajjeb ħafna fl-ewwel nofs ta' sena l-oħra ma mbagħad kien hemm xi titjib dan hux probabbli minħabba natura komplessa ta' regolamenti kollha li kellhom jiġu implementati flimkien. U għalhekk jiena nittama illi dan ir-regolament il-ġdid wassal għal kontribuzzjoni għal semplifikazzjoni wkoll innaqqas l-effetti tal-kriżi. Dak li qegħdin nagħmlu huwa illi għan qegħdin naqdu il-limitu tal-valuri dan ser ikun limitu ta' 50 miljun. Għanna regolamentazzjoni iktar semplifikata wkoll għall-applikazzjonijiet tal-programmi. Bek dan il-programm jekun sempliċi kemm jista' jkun u jagħti aktar importanza pal pereżempju zida tal efficienza f'enerġija enerġija tnaqqis tal-effett tal-kriżi fost l-oħrajn. Ovvjament dwar punti li għandhom xaqsum għall enerġija dan seru wasal għal aktar frankar tal-enerġija l-aktar f'dak li għandu xaqsam it-tisħin domestiku. Ħames stati membri Rumanija l-Ungerija u l-Istati Baltiċi għandhom problema ta' likwidità bħalissa. għal ir-regolamentazzjoni l-ġdida ser twassal biex huma jkunu jistgħu jasorbu l-fondi aktar malaj grazzi għall-interpretazzjoni aktar flessibbli tar regolamenti. 750 miljon euro ser ikunu disponibli ma jista' jkun dak li għandu xaqsam prepayments. U dan ser jagħmilha possibbli biex aktar proġetti jiġu implementati lajr. Fil-2009 6.2 biljun euro ġew imħallsa f'termini ta' pre-financing Dan juri illi meta qed nitkellmu f'termini ta' riżorsi ta' fondi strutturali huwa possibbli l dawn il-fondi jintefqu eh, malajr u mhumiex biss xi eh, brigata ta' attività nar li jaslu fl-aħħar meta jkun hemm eh, xi problemi, ma dawn qegħdin jiġu disponibbli, qegħdin ikunu disponibbli malajr kemm jista' jkun biex itaffu xi ftit l-effetti tal-kriżi ekonomika u finanzjarja. Grazzi, jgħid il-President, issa il-lista tal-kelliem li għannu. Fisem il-Kumitat tal-Budget minix nara il-kellim, pero l-onorevoli Godmanis, minix nara fil-post għaw, Jinsapawnek le mux fil-kamra. Mela allura. L-onorevoli Bastos minn flok. Għal zeċ minuti. Fisem il-Kumitat tal-Impjeg u l-Affarijiet Soċjali. Grazzi tassew. Sur Kummissarju, eżis kollegi. Hija importanti l-opinjoni tal-Kummissarju għal affarijiet Soċjali. Jiena nixtieq nifraħ l rapporter li ma setax ikun magħna hawnhekk illum. Nixtieq nifraħlu għal mod kif affassal dan ir-rapport u għamilha mela possibbli biex ikun jista' jinġi miksub il-lana u lini. Nixtieq infaħħar ukoll is-Sinjura Krell għall-introduzzjoni tagħha dan ser ħaffef fil-proċeduri, ser jagħmilhom aktar faċli, aktar sempliċi u ser ħaffef u l-implementazzjoni tal-programmi marbuta ma' dan il-kriżi attwali u l-pressjonijiet fuq il-finanzi nazzjonali qegħdin jikbru. Iżda abbużu aħjar tal-finanzi finanzjamenti tal-komunità dan kollu għandu jiġi mtaffi xi ftit l-iktar fil-żoni li l-iktar qegħdin isofru minħabba il-kriżi ekonomika. Aħna ser ikonna situazzjoni qiegħda tmur għallar u għalek irdu niddiskutu programmi ta' koezjoni li dawn jista' jagħtu leverage b'saħħtu biex jgħinu l-ekonomija reali l-iktar għall-impjiegi fil-negozji ta' daqżar ta' daqs medju. Dawn jistaw jixprunaw l-ekonomija l-ekonomija Ewropea u jistaw waslu l ta' postijiet ta' xogħol ta' kwalità tajba. Fil-ġejjeni l-simplifikar ta' regoli illi jirregolamentaw. Il-politika ta' koezjoni ovvijament ser ikollhom impatt pożittiv fuq id-diskussjoni ta' programmi minn awtoritajiet nazzjonali, lokali u reġjonali. Dan ser ikun jistgħu jużaw regoli aktar diretti, jeħilsum il-burokrazija li hemm u ser ikun aktar flessibbli f'termini ta' adattament għal programmi ġodda u sfidi ġodda. Grazzi, onorevoli Bastos, issa l-kellima fissem il-gruppi fil-parlament. Għanna sitt kellima minnaħat ta' sitt gruppi. Ħames kalima nisa minn dawn is-sitta. Minnix nara l-sinjora Koni, iwa unek edha sinjora Koni. Fisa mill e, għandek żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Komissarju Han, kollegi. Jina ħdimt għal xur sħaħ b'mod kostruttiv ma' Sur Kirolew, il-rapporter, jina nishtiq nir-ringrazzjaħ għawnek. Fl-istess waqt, jina nishtiq nisħa dwar il-fat il-kualità tal-xogħol li għamilna mal-Kunsill u mal-Presidenza Spanjola E, kienet waħda tajba u importanti li l-lum għedin diskutu dan il-regolament illi inna nistennew il-mizuri tagħhom u hemm bosta turi li ilhom jistennew dawn it-tip ta' miżuri. Jina naħseb illi il-politika reġjonali hija dik illi għal-jom turi kif taħdem l-Unjoni Ewropea fir-reġjun tagħhom e, fartom. Sfortunatament spiss din tkun wis komplikata wis limitata u naħseb li huwa importanti ħafna li ħna nissimplifikaw ir-regoli dwar l-użu tal-politika reġjonali. Dawn il-biljuni ta' flejes li għaw taħdin il-politika qegħdin hemmhekk għacċittadini ċittadini tagħna u dak li qegħdin nagħmlu llum huwa u qegħdin nimplementaw xi ħaġa illi hija importanti għalina l-koll. Hemm xi aspetti dan it-test illi jiena nixtieq nitkellem dwarhom. Jina naħseb illi eh, jagħmel affarijiet aktar flessibbli, hemm aktar solidarjetà. Dan huwa aktar flessibbli għaliex il-miżuri ta' simplifikazzjoni ġew imresqa jippermettu biex aħna ikonna inqas informazzjoni li tingħatanna jkun hemm anqas verifiki dwar kif għandhom jitqasmu l-flus, imma hemm aktar eh, solidarjetà għaliex hemm aktar miżuri biex tiġi miġġilda kriżi ekonomika. Il-Kummissarju Luna Verikrel semmit li hemm sistema ta' kalkoli wkoll u l-aħħar vot ser ikun fil-bidu ta' Mejju dan ifisser illi issa hemm appoġġ kbir għal dawk in-nies illi jibbenefikaw mill-fondi Ewropej jina naħseb illi għatfadal ħafna x'namlu fir rigward ta' simplifikazzjoni u din ma rridux ninsewha, grazzi. Grazzi. Issa fissem soċjalisti għal żewġ minuti l-Onorevoli Kallenbach. Grazzi, Sur President, Komissarju Han, Sinjuri. Jiena naħseb illi l-Komissarju għamlet sommarju tajjeb ħafna ta' dak li qegħdin nitkellmu, għamlet sommarju tajba ħafna ta' dak li qegħdin nitkellmu l llum. Għanna bżonn ta' assistenza u rridu nħaffu l-implementazzjoni ta' dan il-programm. Jinnaħseb illi eh, dan ir-regolament tal-fondi strutturali ser jagħmel dan kollu possibbli biex bekk ikun hemm aċċess rapidu għal fondi. Aħna nafu illi fil-passat il-fondi ir-riżorsi tal-fondi strutturali għamlu proposta realistika biex iżidu l-standards tal-lajxin fl-istati membri billi iżidu postijiet ta' xogħol. Dan kien eżempju tajjeb ħafna ta' solidarjetà Ewropea. Jiena naħseb illi dan huwa eżerċizzju siwi ħafna huwa xi ħaġa li aħna rdu nkomplu nagħmluh issa biex niġildu din il-krizi u biex nuru il-li hemm ta' bilħaq solidarjetà l kol dejjin minn krizi ekonomika u finanzjarja irridu nwieġbu rridu nagħmlu l-fondi neċessarji disponibbli biex bekk il-proġetti illi għandna il-pjanati biex intejbu il-livell tal-għajxin u l-postijiet ta' xogħol dan kollu kun jista' jiġi implementat. Kif qalet is-Sinjura Krell? Fil-passat kien hemm dewmin fil-pagamenti ta' bil kien hemm dew minn fl-adozzjoni ta' dan ir-regolament. Jekk inżommu dan f'moħħna għandna nappoġġaw aktar il-fatt illi x-xkiel burokratiku ta' proċedura issa serin jitneħħew biex dan kollu kun jista' jiġi implementat mara kemm jista' jkun. Jiena nappoġġa dan ir-regolament, jiena naqbel ma' rapporter li dan ir-regolament emendat irid jidħol fi seħ mara kemm jista' jkun. Grazzi jgħid il-President. Issa fisem il-liberali għanna l-onorevoli Manescu. Minix nara unek fil-kamra, minix f f'posta. U għallek ma naħsibx li tinsapaw unek fil-kamra. fil-kamra. Fisem il-ħodor allura l-Onorevoli Elizabeth Schroeder għal 3 minuti u nofs. Grazzi, Sur President, Signori Komissarju. Ejjew inkunu ċari dwar dan. Is-simplifikazzjoni illi kulħadd jagħti faħħara hawnhekk. Din eh, hija dwar pjanijiet ta' inċinerazzjoni ta' trattament ta' dranaċ ma nafx jiena dwar il-regolament imma hemm 25 miljun euro approvati mill-Kummissjoni Ewropea. Dan ifisser illi l-Kummissjoni Ewropea ma trix tagħmel analiżi ta' cost benefit u dan ifisser illi din tip ta' analiżi mhix ser issir għal proġetti illi jaqgħu taħt 50 miljun euro. Apparti minn hekk ma ħajkun hemm l-ebda verifiki biex jiġu verifikati jekk dawn il-proġetti u mhix konformità mal-liġi Ewropea ambjentali. Dawn il-proġetti uħut minnhom ser ikunu finanzjati mis-self u mhux ser jiġi verifikat ukoll jekk il sens illi jkun hemm biżi daqshekk kbar ta' self li ser jiġu impostu fuq ċittadini ta' reġuni. Ma nafux salima ma Eh, li mittu ser jintefqu dawn eh, dan is-self ser jintefq għal-bank, għal-bank dawn huma dan huwa negozju tajjeb ħafna għaliex fl-ewwel snin tal-proġett huma ser ikunu jistgħu eh, jitolbu miżati għoljien ħafna għal finanzjar u għalhekk huwa importanti għal proġetti kbar li jiġu verifikati dak li għandu x'jaqsam il-cost benefit effectiveness u għalhekk aħna nemnu illi l-budget irid jiġi msaħħa u mhux dajjef. Aħna kontra il livell ta' threshold illi jiżdied għal 50 miljun. L-analiżi dwar l-ispejjeż u l-benefiċċju jrid jinfetaħ fuq bażi pubblika biex jiġi żgurat li proġetti jkunu f'konformità mal-liġi ambjentali Ewropea. Apparti minn hekk, ir-regolament jgħid illi il-proġetti jridu jdumu għal ħames snin biss għal-bidu tal-investiment. Aħna il-ħodor għedin insejħu għal estensjoni għal 10 snin biex bekk l-investiment jista' jkun sostenibli u jinħolqu postijiet tax-xogħol illi ikunu dejjema. Postijiet tax-xogħol permanenti jekk il-proġett jibqa' biss għal 5 snin jista' jkun illi l-effetti tiegħu jisparixxu wkoll kellna l-każ tan nokel kien falliment U dan juri kemm approċ bħal dan jista' jkun ta' dannu meta jkollok eh, kumpaniji li jqogħdu jduru mal-sussidjarjetà. Wallek irdu niżguraw li jkun hemm klawżola ta' sostenibilità għal ħames snin plus ħames snin oħra u mhux għal tliet snin biss. Hekk hemm miktub bħalissa fir-regolament. Aħna l-ħodor f'termini ta' investiment mingħajr cost benefit analysis nħossu illi dan ser ikun qed jinkoraġġi biex jintef u jinħlew eh, lufta flejjes u dan ser ġorru l-pis tiegħu dawk in-nies illi jħallsu it-taxxi. Jekk dawn l-emendi miġux aċċettati mela aħna ma nistgħu nivvotaw favur il-regolament. Aħna qegħdin sejħu l-votazzjoni nominali biex wara nkunu nistgħu nuru min ivvota għal dan ir-regolament għaliex diġà għandna l-menti minn ċittadini l unjoni Ewropea edda tarmi il-flus u aħna rridu ngħidu min hu responsabbli. Grazzi, jgħid President. Issa l-Onorevoli Van Nisteroj qed ixejjer il-karta l-blu tiegħu. Ma nafx għaliex qed ixejjer il-karta l-blu. Naf li hemm ħafna kollega ma jafux xit fisser il-karta blu, imma il-karta blu tfisser illi inti trid titkellem taħt il-proċedura KHDA. KHDI. Jew inkella tista' zek inti tagħmel mistoqsija senjura xroħter. Ek tixtieq inti senjura xroħter. Tixtieq illi Van Nistelrooy jagħmelek mistoqsija Iva, mela sur Van Nistelrooy tista' titkellem. Grazzi, tassew. Mistoqsija sempliċi lis senjura Schroeder fl-analiżi eh, tagħha kien hemm approċċ radikali u negattiv. Huwa ta' bilħa illi ċentralizzazzjoni f'dawn hija deċentralizzazzjoni li ser tippermetti li aħna permezz tal konfinanzjar -konf l-istati membri kunu jistaw jarfu responsabilità li ċettara daqse kazin din. Jina naħseb li membri lebda raġuna li xikunem eh, posponiment ta' dan. Ma jammilx sens argumentijak. Grazzi. L-Onorevoli Schrader tixtiq twieġeb fil-qosor? Iva, grazzi, Sur President, nixtieq nwieġeb. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proġetti kbar. l investimenti tagħhom irdu jiġu semplifikati. Sa 50 miljun euro f'investiment illi sissa ser ikun verifikat minna ħatana għaliex aħna responsabli għal minna ħalla 16 hawnhekk u jinaħseb dan irrid jibqa' għal każ għal proġett il-kbar għaliex aħna għandna l-esperjenza fejn aħna b'proġett kbar ta' investiment fil-passat il-pis waqaf fidejn minna ħalla 16 mentri suppost ma kellu xjaqa. Ek. Issa il- Missu Sur Vlasak fisem li sijar. Prezenti hawnhekk, Sur Vlasak? Aħna qegħdin niddiskutu proposta ta' kompromess ta' regolament. Blan li nissimplifikaw l-aċċess għal fondi Ewropej. u għalan komunitana u aħna dan lan irridu niftakru meta aħna niddiskutu il-futur tal-politika ta' koezjoni wara l-2014. L-emmendi proposti huma l-aktar marbuta ma' proġetti kbar fil-qasam tal-ambjent, l-infrastruttura. Dawn kollha jiġġenera profit li waslu l-effiċenza f'enerġija enerġija u l-introduzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli fid-djar. Il-proposta ta' kompromess ma tinkludix bidliet revoluzzjonarji fil-fondi. Għaliex, aħna ma nistaw ma nistawx indaħlu dan it-tip ta' proposti, aħna nistaw biss nemen daw is-sistema attwali. Dan huwa kompromess u għalhekk jiena nixtieq ninformakom illi jiena nappoġġa d-dikjerazzjoni illi ġiet imresqa mill-Ungerija illi tixtieq tuża strument ta' inġenerija finanzjarja fil-fond ta' koeżjoni fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċenza tal-enerġija. Jiena marriċ li jkun hemm miżuri retroattivi li huma marbuta mad decommitment tal-pagamenti. Għaliex is-sussidji jridu jiġu approvati fl-2010 iżda il-fondi kollha suppost l lura eh, fil-budget fl-aħħar tal-2009 għalhekk irdu niċċaraw il-teknikalitajiet kollha ta' din il-proposta leġislattiva. Iżda il-kompromess intlaħaq u għalhekk aħna irdu nagħlqu dan id-dibattitu. Għalija, il-punt ewlieni hawnhekk huwa li aħna rridu nsimplifikaw il-fondi Ewropej, fondi li aħna hawnhekk napprovaw fi Strasburgu dan kollu irridu nibdluh f'realtà fl-istati membri individwali u għal daqstant aħna irridu naħdmu ħafna fir-reġuni tagħna jiena nixtieq eh, nuri apprezzament għall-isforzi kollha minnaħa tal-Ministru Ċek għall iżvilupp reġjonali li f'nofs din issa napprova bidliet leġislattivi li permezz tagħhom aħna nistgħu eh, nieħdu l-flus mill-fondi din il-leġislazzjoni hija marbuta mal proċeduri, pjanar finanzjarju, amministrazzjoni, sistemi ta' kontroll u irregolaritajiet. Grazzi tassew. Grazzi, Sur Vlasak, sernal u il-lista tal kellim fisem il-gruppi bi tlet minuti minnaħat tal-kellim fisem il-gwe. Grazzi, jena u koll jgħet nitkellem għannom ta' kollegi li ma setawx ikunu għawnek il-lejla. Ewwel net dwar semplifikazzjoni tal-użu tal-fondi strutturali din hija xi ħaġa li aħna nil-qawa u twieġeb għal ħafna kritika li saret fil-Parlament li riferit għalija s-Sinjura Xretter aktar kmini. Għalhekk aħna nil-qaw din is-semplifikazzjoni u nemnu li dan ir regolament issa jrid ikun implementat malar kemm jista' jkun għadda ħafna żmien inna ħafna nitkellmu dwaru dan ir-regolament. Issa l-kompromess li rappresenta dan il- eh, eh, regolament ma konniex mhux dak eżattament li konna qed nistennew il-Kummissjoni kienet ħaġet bi proposta għal 100% ta' eh, rifużjoni ta' ħlasijiet interim u din il-miżura ma inkluża fir-regolament għal bosta raġunijiet li ġew diskussi fil-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali. fil-komunikazzjoni tal-Komissjoni f'ta' 3 ta' ġunju 2009, il-Komissjoni talbet għal impens ħieħ għall impjeg minħabba il kriżi għamilna biżejjed għawnek bżonni li konna fondi strutturali jkunu ġestiti aħjar sabiex aħna niġġieldu kontra l-kriżi b'mod iktar effettiv u biex nużaw dawn il-fondi b'mod iktar effiċjenti. Palma tafu dawn il-fondi huma strument importanti għall-investiment biex aħna niġġieldu kontra din il-kriżi u nelbuwa. Imma jekk wieħed ħares lejn l-Ewropa l-effetti tal-kriżi kien eh, kellhom effetti negattivi ħafna fuq l-iswieq tax-xogħol fl-istati membri u hemm bżonn li tittieħed azzjoni hemm ħafna iktar nies qiegħda mhux biss f'ħames pajjiżi ma fl-istati membri kollha kemm huma tal-Unjoni Ewropea. Fil-ġejjieni se jkun hemm iktar qatt jew il-qatt se jkompli indipendentement mill-kriżi. U aħna se jkollna ngħixu bir-realtà ta' ħafna nies qiegħda kif għattilkom indipendentement mill-krizi. Din il-proposta se tkun pass il-qoddim fid-direzzjoni it-tajba u dan ifisser illi permezz tal-proposta ħames stati membri se jkollhom appoġġ konsiderevoli u dawn l-istati membri illi il-GDP taħħom naqas 10% jew iktar meta mqabel mal-2008 jistgħu jieħdu il-flus, jirtiraw flus mill-Fond ta' Koezjoni jew Fond Soċjali Ewropew din hija ħaġa tajba ma rridu iktar. Palma tafu minn banda aħna kontenti, minn banda l-oħra ma tantx aħna kontenti, bil il-regolament. Alla volja xorta wahda nqisu illi huma dan il-regolament jirrappreżenta bosta passi l qoddim għal daqstant nilqawh. Grazzi naf li kollega Schröter jixtieq jagħmel uh, mistoqsija. Sinjura, inti lesta illi twieġeb din il-mistoqsija tas Sur Schroeder jekk jagħmel ilek? Sur Schroeder mela mistoqsija qasira jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Il-mistoqsija hija din il-grupp ta'kom għalfejn ma ppreżentax emendi qabel il-plenarja kelkom l-opportunità li tagħmlu dan, Sinjura Ernst? Kieku rritu, stajtu negozjatu mal-Kunsill u ksibtu 100% ta' finanzjar mill-Fond Soċjali Ewropew ma miltux dan. Onestament, aħna maħsibniex li emenda ta' dan it-tip kella eh, xi possibilità illi tiġi aċċettata għal daqstant ma prezentajniex. Meta aħna rajna l-inizjattiva inizjali tal-Kummissjoni konna kontenti essenzjalment imma u jiena tal-limt ħafna waqt id-dibattitu imma fl-aħħar mill-aħħar ma tantx oġbitni l-proposta tal-Kommissjoni daqskemm kont fil-bidu. Iva, aħna stajna preżentajna l-emendi imma ma minnix dan għaliex ma ħsibniex li dawn kienu se jiġu aċċettati. Grazzi ħafna. Issa naddu għal kelliema individwali u l-ewwel is-Sur Van Nistelrooy. Grazzi ħafna, Sur President. Dawn huma żminijiet straordinari li jitolbu miżuri straordinari Għalek dak li qed namlu illum huwa li naqtaw xewqa tal-Parlament din is-semplifikazzjoni biex niksbu eh, riżultati bil-ħolqien ta' mbagħad postijiet ta' xogħol u l-protezzjoni ta' dawk li jeżistu. Ingħataw eh, xi ċifri dwar politika ta' kozjoni 1.4 eh, miljun impjeg addizzjonali il-fondi Ewropej jistgħu jintużaw b'mod iktar effiċjenti, mod iktar ta' malajr u iktar sempliċi għal proġetti kollha mhux biss il-kbar imma anke dawk li huma iżgħar dawk tal-teknoloġija, l-innovazzjoni, żvilupp urban, eċetera. Fuq punt wieħed il-Parlament ma qabilx jiġifieri l-eliminazzjoni tal-kofinanzjament dan huwa wieħed mill-fondamentali, elementi fondamentali tas sistema tagħna l-autoritajiet jew kella entitajiet privati jridu jikkontribwixxu għal finanzjament ta' dawn il-proġetti anke dawk li huma ta' proġetti ta' żvilupp urban tal-ibliet dan il-finanzjament irrid jinħareġ uh, wara ħafna iktar żmien mhux wara sentejn ma wara tliet snin kif approvajnieh għalhekk ħafna proġetti kun jistgħu jitkomplew u jitwet u l-fondi jistaw eh, jaslu fir reġjuni dan għamilnu fl-2007 u issa nistaqsi l-Komissarju ħan jekk nistawx nimxu fuq dan l-eżempju tajjeb, b'eżempju tajjeb ieħor għalfejn ma nagħmluħx għall-2008-2009 dan ikun pass pożittiv ħafna tista' tweġibna u biex nikkonkludi is-solidarjetà. Hemm pajjiżi li ma jużawx il-Fond Soċjali Ewropew u jużaw 30 jew 40% minnu Is-solidarità ma tistax tiġi espressa billi dan il-flus li ma jintużawx nataw il-ħaddieħor eh, dana nistaw namluħ, solidarità f'dan il-mod għadna ma bdejniex nurruha. Aħna jiena għandi approċ pożittiv, jiena naqbel ma' rapporter, eh, kien hemm bżonn ta' disa xhur biex naslu fejn qegħdin illum imma kif qalet l-onorevoli Krell fl aħħar mill aħħar irnexxinna illi naslu għal pożizzjoni komuni bejn il-Parlament, u Kommissjoni fi xarajn jew tliet xhur. Grazzi ħafna. Issa nisimaw minant il sinjura Pervanx Beres mhijiex fil-kamra imma is sur Gallagher jgħataw. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President, mill-1973 il-qoddim 18 il-biljun euro Eh, inataw lill-pajjiżi mill-fondi strutturali u eh, ta' koezjoni u dan kellu rwol importanti ħafna fl-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżi tal-Irlanda. Il-Fond Soċjali Ewropew b'mod partikolari huwa importanti ħafna għalina fil-ġlieda kontra il-qat fl-Irlanda u anki fl-Ewropa kollha kemmi ovvjament. Minn meta aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea fl-1973 iktar minn seba, irċevejna iktar minn seba biljuni mill-Fond Soċjali Ewropew. Mod partikolari biex intużaw dawn fil-ġlieda kontra il-qat u taħt il-Programm Operattiv Ewropew uh, l-Irlanda mill-2007 sal-2013 l-Unjoni Ewropea qed tagħti 375 miljun lill-Irlanda taħt il-Fond Soċjali Ewropew dan il-budget kollu kemmu ta' dan il-programm huwa 1.36 biljun euro dawn il-flus intużaw għal korsijiet ta' taħriġ għal dawk li huma qiegħda għal persuni li għandhom diżabilità għal dawk li joħorġu mill-iskola kmini u dawk li huma marginalizzati fis-soċjetajiet tagħna u jiex xorta f'dinja u fera globali ta' globalizzazzjoni biex ikunu jistaw iwieġbu għall opportunitajiet illi globalizzazzjoni toffri lil ħaddiema eh, Irlandiżi hemm ukoll appoġġ għal korsijiet ta' taħriġ tul il-ħajja sabiex dawn il-persuni kollhom aċċess għal suq tal-xogħol. Din il-kriżi finanzjarja u rrit ir-rilevanza u l-valur ta' dan il-fond importanti ħafna li huwa il-Fond Soċjali Ewropew. Grazzi ħafna, kollega. Minuta u nofs eh, Signora sinjura Kay Swinburne. Grazzi, Sur President. Essenzjalment dan ir rapport jider li għandu għanijiet tajbin ħafna li jgħin l istati membri tal-Unjoni Ewropea li tlaqtu ħażin mill-kriżi finanzjarja u ekonomika permezz ta' fondi Ewropej għandu il-għan li neħi il-pis minn fuq, min, fuq il-budgets il budgets il tal istati membri jissemplifika il-proċess għall-aċċess għal dawn il-fondi u anki prefinanzjamenti ta' eh, ta' proġetti li ġew diġa maqbula meta aħna naraw illi il-qat huwa iktar minn 10% f'ċerti stati membri u iktar oli f'ċerti stati membri oħra oħrajn hemm ħafna affarijiet li l-istati membri għandhom jagħmlu biex issaħħu il-pożizzjoni finanzjarja tagħhom. Madana kollu rridu noqogħdu attenti l idea li l-istati membri m'għandhomx għalfejn jikkofinanzjaw il-proġetti minn flushom ukoll hija politika forsi perikoluża li ħafna mill-flejjes mhumiex eh, ma nafux fejn qegħdin jintnefqu jekk aħna innaqsu l-interess eh, li kollu stat membru illi iħares l-investimenti li għamel minn flusu stess mandux iwassal għal abbuż madana kollu din il-problema fi għanfissa mux tant xej kolla effett fuq il-kostituenza tijaj f'Wales għax jekk l-Unjoni Ewropea ta' di taħħa wara l-2013 mux se jkollna iktar flus biex nofqu fuq il-proġetti li kienu tant eh, u ma bħalissa tant eh, eh, finanzjati b'mod ġenerus mill-fondi Ewropej. L-istati membri l-ġodda u ma ifqar minn dawk ta' qabel għal daqstant għandhom bżon iktar għajnuna. Il-GDP bax ħafna per capita fir reġjum ta' Wales Eh, ifisser illi dan mhux se jintesa jiena skoprejt illi forsi se jkun hemm xi pjanijiet illi reġuni bħal Wales ikunu skwalifikati u forsi fil-ġejjien aħna nikwalifikaw għal fondi tranzizzjonali. Grazzi ħafna, Sinjura Swinburne. Is-Sur Kovacev għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, jena nishti nifraħ li Sur Kirilov għal rapport u jena naqbel ma kull pass illi jista' jgarantixxi u jiffaċilita l-użu regolari tal-fondi ta' Ewropej għas solidarjetà l-Unjoni Ewropea ma tistax tiġi mqabla ma' vulkan mit-ċittadini Ewropej illi uh, tajjar u il- eh, l-irmiet fuq it-tamiet u l-istennijiet tagħhom. Dan ikompli iżid id-diffikultà li il-fondi strutturali u ta' kozjoni Ewropej jiġu assorbiti għalhekk il-proċeduri il proċeduri irridu jiġu semplifikati dan huwa proġett illi se jdun fit-tul u jiena nemmen illi dak li qed tipproponi il-Kummissjoni u dak li propona il-Parlament bħala emendi se jippermetti illi beneficjarji aħħarin ikunu f'sitwazzjoni aħjar fl-aħħar mill-aħħar fil-klima ekonomika li qegħdin fih nixtieq nisħa hawnhekk eh, l-emenda illi se twassal għal perjodu It-twal fejn wieħed ikun jista' jonfoq il-flus allokati għall-2007 u dan jagħmilha possibbli għal pajjiżi illi għandhom rata baxxa ta' assorbiment bħal Bulgarija li jonfqu il-flus illi kieku ikunu tilfuhom. U aħna rridu bil-fors nappellaw il-pajjiżi kollha l-istati membri kollha konċernati biex jużawa din, jaħtfuwa din l-opportunità li qed tingħatalhom. Jiena nemmen illi il-rapport eh, huwa pass fi direzzjoni tajba dak li rigwarda il-politika ta' kozjoni għal u dwar il-semplifikazzjoni tar regoli amministrattivi dan il-rapport ukoll imur fi direzzjoni tajba xi fittex illi jasal għal bilanċ bejn eh, l-ola livell ta' koordinazzjoni u mill-banda l-oħra kontroll il-riforma u revizjoni tar regoli għandu jkun mezz kif aħna naslu għal livelli ola ta' trasparenza għal ċittadini Ewropej u għal dawk li ħalsu taxxi u wkoll sabiex l-istati membri jingħataw kompiti illi jistgħu iwettqu. Sabiex il-klima soċjali u ekonomika fl-Europa u fl-Unjoni Ewropea tkun iktar ibbilanċjata. Grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur tabaġdi. Grazzi ħafna. mil bidu tal-kriżi l-Unjoni Ewropea f'kemm il-darba eh, ikkritikat li l-Unjoni Ewropea mar nixxellix li tirreaġixxi kif suppost għal din il-kriżi jiena nqis li din id-diskussjoni r-rapport eċċellenti ta' Sur Kirilov innegat dan kollu, ċaħdet dan kollu l-Unjoni Ewropea iva irreagiet jiena ma naqbilx ma dawk il-kollegi li huma mħasbin dwar il-fatt li semplifikazzjonijiet ta' s jfissru li mhux se jkun hemm kontroll fuq il-proġetti għaliex il-politika ta' koezjoni għandha valur kbir u l-valur tagħha ħawa propju li hemm mekanizmi ta' kontroll illi huma stretti ħafna ħadd m'għandu jitħasseb u jinkwieta mħabba fek. Jekk il-kollegi huma mħasbin għal din ir-raġuni jiena nittama illi dan ma jfissirx illi jkun hemm nuqqas ta' solidarjetà min-naħa tagħhom min-naħa tal-istati membri lejn stati membri oħrajn pal pajjiż tiegħi l-Ungerija. Fl-opinjoni tiegħi jekk Aħna nistgħu nużaw dawn il-fondi li huma mhux qed jużaw, imma aħna rridu nifmu jiena kontent illi qiegħed hawnhekk magħna il-kummissarji qegħdin hawnhekk il-kummissarji Ħanu Ċolos fl-ewwel rapport tal-President Barroso ma ma tantx issemmiet wis il-politika ta' kożjoni din ma tantx ingħatat priorità imma il-politika ta' kożjoni fost il-politiki l-iktar importanti hija indispensabbli sabiex l-innovazzjoni hol inta impjiegi ġodda u l-aspetti kollha tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea ta' wara 2020 jintlaħqu għalhekk il-politika ta' kozjoni ma tmaridux intajfuha ma trid tissaħħaħ. Grazzi għall-attenzjoni. Mulțumesc, domnule președinte, dom Mr. Matura, 10 minuti. Grazie ħafna President, grazie Kummissarju kollegi. Plemendi kollha li saru fir-rigward tal-qafas leġislattiv fuq livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea biex nelbu l-effetti tal-kriżi xorta hemm impatt fuq eh, il-suq eh, tax xogħol fuq smoħrajn ukoll. Ovvjament kien hemm impatt kbir fuq l-ekonomiji tal-Istati Membri huwa diffiċli ħafna biex insibu finanzjament u wkoll nimplementaw b'mod effettiv il-programmi tal-politika tal-koeżjoni li hija xi ħaġa ferm importanti. Din tgħin u tappoġġa l-ekonomija permezz ta' 347 biljun euro fil-perjodu tal-2013. Aħna irridu nkunu f'pożizzjoni li naġu dawn l-influssi finanzjarji li l-Istati membri. Xaġa importanti ħafna, emenda importanti ħafna hija l-possibilità ta' finanzjament għal proġetti, proġetti importanti permezz ta' programmi differenti kif nu għal-kas għal ċertu proġetti li kopru ktar minn reġun wieħed. Jena nishtiq nifraħ l-rapporter għax xogħol li sa li għamel u Jiena xi ħaġa li jiena nistennew ħafna l-ħafna żmien, però ħadet xi ftit żmien biex bdiet timxi l qoddim Hemm xi soluzzjonijiet li jridu jinstabu nsibu nfasslu prioritajiet tagħna biex bek nevitaw sitwazzjonijiet fejn eh, miżuri pożittivi jieħdu wis żmien biex jiġu implementati. Eh, kwistjonijiet burokrati simplifikati se jifissru li l-affarijiet ser ikunu ħafna ħjara li stati membri ikunu jistgħu jitrattaw problemi serji, pereżempju fir-Rumanija. Dan il-vulkan issa ħasrinna l-pjanijiet għal dawn l-aħħar ħames eh, tijem u jista' kolli wassal għal kriżi oħra. Għal daqstant kemm ser indumu iktar sa ma jkollna l-kapaċità biex inkunu nistgħu nirreaġixxu. Irridu nieħdu deċiżjonijiet iktar maġla.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 okrem toho sa majú predĺžiť aj lehoty na využitie eurofondov schválených v roku. two thousand problema bl-interpretazzjoni. Ċandu in Kider li hemm problema bl-interpretazzjoni mill-Ingliż, jekk jogħġbok jimporta terġa' tibda. Vamos escuchando Tista tibda mill-bidu jekk joġbok għaliex kien hemm problema teknika bl-interpretazzjoni naraw jekk it-tekniċi rnexxilhom solvu l-problema. Grazzi ħafna, jena ser naqrek tal bil-mod biex nibda nixtieq ngħidilkom jiena napprezza x-xogħol tar rapporter Sur Killerlov. Huwa xira li bilan li reagġixxu għal kriti ekonomika l-istituzzjonijiet Ewropej ftemu biex qablu biex jisimplifikaw il-proċess ta' fondi għal proġetti ta' żvilupp reġjonali u huma deċidew ukoll li jisimplifikaw il-regoli li jimmaneġġaw l-użu tal-fondi strutturali. Apparti minn dan, aħna wkoll smajna li dati ta' skadenzi għandhom jiġu estizi kif ġie approvat Eh, fl-2007 biex bekk li istati membri kollom iktar żmien għal l-utilità. Fi Slovakkja għanna għajdut li għajt min jati ta' malajr jati doppju l-istati membri li kienu l-iktar effettwati mill-krizi ekonomika qed jistennew regolamentazzjoni li bħalissa qiegħda tiġi diskussa. L-ewwel proposta ġiet introdosta mill-Kummissjoni fl-Ulin tas-sena l-oħra. Id-deċiżjoni ser issir f'Mejju il-proċess leġislattiv sa issa ħa disa xhur. U forsi issa wasal iż-żmien li nissimplifikaw u innaqsu l-proċess leġislattiv f'ċertu każijiet speċifiċi. Il-kriżijiet, għat, faqar, differenzi reġjonali, U dawn huma l-koll każijiet fejn aħna rridu naġixxu malajr u b'mod iktar dinamiku. Se jkun diffiċli biex nispjegaw il dawk li huma bla xogħol li għalina joħdilna madwar disa xhur fis-sena biex inkunu nistgħu naġixxu u naġixxu skont il-bżonnijiet tagħhom. Grazzi ħafna. U l-aħħar kellim f'din il-lista ta' kellima Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, Sis kollegi. Aħna l-lum naqblu il-biex nilħu dawn il-mizuri ta' semplifikazzjoni tal-fondi strutturali eh, skont il-rapport ta' Sur Kirillov madana kollu bħala President tal-Grupp ta' ħidma fuq il-Fondi Soċjali Ewropej tal-Fond Parlament. Uh, Jena rabjata ħafna illi il-proċeduri tal- ta' revizjoni li għaddejn bħalissa qed idumu wis li l-om ibdew fl-2009 għalla volja din ir-revizjoni għandha lan li tejn il stati membri ġildu kontra il-kriżi ekonomika u soċjali. Eh, xorta l-istituzzjoni ma waslu xalftejn il-proċedura leġislattiva ġiet mibdula f'nofs triq u kienem issa setat indaqs tal fil-Kunsill u l-Parlament imma l-lum rappresentanti ta' l-Unjoni Ewropea li aħna aħna aħna kif se niġustifikaw ruħna ma' ċittadini jiena nixtieq. Eh, nifraħ li l-Parlament Ewropew għas-sensa responsabilità li wera billi ħa pass deċiżiv fuq il-pożizzjoni tal-Kunsil biex ma jkomplix id il-proċeduri. Imma ikolli ngħid ukoll illi eh, jiena diżappuntata għandna bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tieħu deċiżjonijiet ta' malajr u li jkollhom effett effiċenti fil-konkret miżuri ta' semplifikazzjoni li qed jiġu proposti llum biex aħna niġġieldu kontra l-kriżi ekonomika huma pożittivi imma nixtieq ngħid illi setgħu kienu iktar ambizjużi jekk il-proċeduri applikata għal perjodu ta' programmazzjoni mill-2007-2013 ma kienitx ta' sekk komplikata u skabruża fin-negozjati tal-qafas leġislattiv plurianwali 2014-2020 jiena nistieden il-Parlament Ewropew biex juri kuraġġ kbir sabiex ikun hemm iktar semplifikazzjoni fil-ġestjoni fil u fl-implementazzjoni tal-fondi strutturali u ta' koezjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Muchas gracias, signora Gruni. Grazzi ħafna, signora Gruni, għajt il-President. Issa ser għal Catch the Eye. U għanna erba persuni li u jitkelmu u ma ser ikollhom minuta u minuta biss. Iva, anke jien Naqbel mal-klim ta' apprezzament għal rapport tal li kiro. Fidi speċini mux għapprezenti għawnek illum. Illi nisemplifikaw aktar il-mekanizmi marbuta mal-Fond Reġjonali ta' Żvilupp, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koezjoni, Din hija xi ħaġa illi tagħmel tajjeb għan nefqa, tagħmel tajjeb f'mument illi dawn huma flus illi diġà qegħdin jintużaw bħala miżuri kontra l-kriżi Iżda dan din il-miżura tagħna qiegħda tneħħi qalibi wkoll. Il min qed tneħħi dan l għalibi ir-reġuni illi per eżempju huma dawk li jonfqu l-fondi ta' koeżjoni illi spiss ma rnexxilhomx jonfqu kollox għaliex ma jistgħux jagħmluh imma mbagħad jakkużaw il-komplikazzjoni u l-burokrazija ta' proċeduri Ewropej bħala il-raġuni għaliex huma ma nefqux il-flus. Issa dan l-alibi illum waqa. Issa l-entitajiet illi joħorġu l-Fond Ewropej il-kellim inqatatlu l-kelma. il l-effetti tal-kriżi ekonomika eh, l-om jinħassu mill-2008 il-problemi il problemi l iktar kbar huma il-qat, il-livell il qat il livell il-standard tal-ħajja li qed jonqos aħna rridu nużaw l-istrumenti li għanna biex nġildu kontra eh, dawn is-sitwazzjonijiet ir-rapport ta' Sur Kirillov huwa pass il qoddim f'direzzjoni tajba sabiex aħna nissemplifikaw l-aċċess tal-Istati membri għal fondi strutturali jina nilqa rapport ta' Sur Kirillov jina napoġġaħ kem għal dak li għandu xaqsam mal eh, fondi proposti għal proġetti kbar kif ukoll il-kondizjonijiet speċifiċi sabiex nużaw aħjar il-fondi disponibili dawn huma modifiki li morru fi direzzjoni l-istess direzzjoni bħal l-istrateġija l-2020 u anki biex inħarsu l-ambjent.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 nitkellem dwar ir-reġjun tiegħi li fil-Polonja li huma benefikaw ukoll minn eh, min dan il-font. Jiena kontenta, inkun kontenta bi sforz ikbar għal iktar assorbiment tal-fondi. tal fondi fiħdan il-politika tal-koezjoni u biex nassiguraw li din l-assorbiment ikun aħjar, irridu nkomplu eh, namlu provizjonijiet ta' simplifikazzjoni u namluhom iktar flessibli. Għal daqstant naħseb li din ir-regolamentazzjoni hija pass ieħor lejn dan il-għan. Jiena nixtieq ngħid li rridu nkomplu naħdmu b'mod kontinwu, rridu nkomplu naħdmu u niġġieldu il-burokrazija u il-kelima ġiet intorretta. Grazzi ħafna nadu l-kelma li kellim li jmiss. Komissarju Presidenti Partek l-Koezjoni hija instrument importanti ħafna tagħti opportunità biex bekk nkunu nistaw nikontribixxu lejn il-ġita kontra l-kriżi u wkoll biex natu spinta għal domanda fuq medda qasira ta' żmien u wkoll ikonna iktar tkabbir uh, u iktar kompetitività immedjata il-politika tal-koezjoni b'mod partikolari free payments u kol uh, l-implementazzjoni accelerata tal-2009 għamlu kontribuzzjoni kbira ħafna għal uh, purchasing power tal-industrija. U wkoll żiedet id-domanda privata. Il-politika tal-koezjoni kienet importanti ħafna bħala kontribut u ser tibqa tamel tkun importanti sal-2020 il-Kummissarju Oli Ren għal fi rigward ta' pagamenti ta' sanzjonijiet għal kumpaniji li ma kienux qed e, jaderixxu ma' regoli tas-suq għal kien ċertu restrizzjonijiet fil-politika reġjonali. Is-sur Sanchez Smith kjoġbok. Sur President, Sur Kommissarju, kollegi, il-rapport ta' Sur Kirillov sen nifortaw fuq u ftit ġemat oħrajn u dan jina nifraħal dan għalix huwa urġenti l-atturi nazzjonali u lokali qed jitolbu iktar flessibilità fl-użu ta' dawn il-fondi Ewropej illum li l-Parlament qed jaħseb dwar nibżuri ġodda sabiex ikun hemm iktar trasparenza fl-użu tal-fondi ta' koeżjoni huwa iktar meħtieġ minn qabel illi aħna naslu biex nissemplifikaw dawn ir-rekwiżiti Il-rapport Kirillov huwa l-ewwel fażi lejn din is-semplifikazzjoni illi titwassal għal oħrajn għax il-kredibilità u l-viżibilità tal-azzjoni Ewropea ta' kuljum eh, edha friskju. Dan ukoll huwa prova illi l-Ewropa tur taf turi solidarjetà u li meta kien hemm bżonn ta' miżuri eh, ħolqot miżuri adattati skont is-sitwazzjoni ta' dawk li kellhom bżonn din eh, tista' tkun nifs ta' arja friska u nittama li din hija biss l-ewwel fażi ta' proċess. Grazzi ħafna sospiċajna din ir-round ta' kummenti u għal daqstant serna l-kelma lil kummissarju Han biex jirreaġixxi għal kummenti tagħkom. President, Sinjuri, Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-impenji għall-impenji tagħhom f'dan id-dibattitu f'kull stadju. Jiena grat ħafna għaliex rajt li kien hemm appoġġ wiesa għall politika tal-koeżjoni u wkoll la rrida li hemm biex ngħinu lin nies fir reġuni l-iktar dajfa tagħna. Il-kelliema mir-Repubblika Ċeka għal tajab ħafna li dak li jgħin malajr kemm jista' jkun ikun qed jgħin id-doppju u din hija motto tajba ħafna għal din ir-regolamentazzjoni. Il-kontrolli ser jibqaw kif huma. Aħna żidna il threshold għal 50 miljun għal ħafna mill-proġetti tagħna, però l-instrumenti ta' kontroll għadhom hemm fuq livell lokali kif ukoll fuq livell nazzjonali. Dan huwa parti mill-prinċipju ta' maniġġar tagħna. U aħna wkoll nimpenjaw ruħna għal tenders ta' tabit pubbliċi rigward ta' għajnuniet għal proġetti. Hemm ukoll ċek kontrollijiet lokali u nazzjonali rigward ta' regolamentazzjoni ta' tliet dinar regola hemmhekk ser inkunu restrittivi jekk irridu jew inqas restrittivi jekk irridu. Dejjem sakemm ma nippermettux li jkun hemm niqqasijiet u djufijiet li jidħlu fis-sistema tagħna. Dak li rridu u li reġuni jikkommettu ruhom u iħallsu permezz ta' fondi li huma disponibbli għalihom. Sinjor Swinburne jiena nemmen li l-budget huwa kbir biżdejja talina biex inkunu nistgħu ninkludu Wales fi rigward ta' riżorsi għal fondi reġjonali u kol fondi oħrajn. Ma naħsibx li aħna ser inkunu qed nimponu sanzjonijiet finanzjarji f'kwalunkwe każ għal eh, non-compliance Għaldaqstant nirringrazzjakom il-koll għall-impenji tagħkom u nirringrazzjaw wkoll għal diġi Reġġio għal l-impenn tiegħu fil-Kummissjoni. Grazzi Kummissarju il-President biex nagħlqu dan id-dibattitu ser naddu il-kelma lis sinjura Kazimba fissem ir-rapporter. Grazzi, President. Jena ser nadi e, dawn il-kommenti kolla li sur Kirillov. Għawnek għedin nitrattaw bitċar il-taxxi tal-konstal ta' personi Ewropej. U għallura, irridu nsegwu dak li qed jitlob dan ir-rapport. Sinar Schrotter, tassumix li ċertu stati membri miħom ser ikunu kapaċi li jimplementaw regolamentazzjonijiet Ewropej bisħieħ. Jena għandi fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-istati membri u, fl-istati membri li huma jaraw li dawn il-fondi Ewropej jiġu implementati b'mod tajjeb kif suppost għal daqsad nishtiq nassigura li s-Sinjura Swimber u nis oħra li jasbuha bħala dawn kollha ser dawn punti kollha ser ikunu qed jgħinu biex jiżdied il-purchasing power, jiżdiedu iktar xogħlijiet u jkun hemm kontribut għal eh, l-ekonomija Ewropea kollha kemm hi u wkoll l-Ewropa eh, eh, l-ekonomija tal-Ewropa terġa' tqum fuq saqajja għal darb'oħra. Kwalunkwe persuna li studjat l-ekonomija tifhem li dan kollu jagħmel sens dan huwa approċ ekonomiku tajjeb għal daqstant aħna għanna dawn il-fondi u dawn il-fondi ser jintużaw kif għaw miktub din il-regolamentazzjoni naġixxu malajr kemm jista' jkun eh, biex bekk l-ekonomija tagħna terġa' tqum fuq saqaj għal darb'oħra. Grazzi ħafna, Sinjura Katimba. Għawek għalaqna din il diskussjoni u ser nivvutaw